votazzjoni nivvotaw wara dibattitu bekk nalqu dan il-punt partikolari u naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. L-oqbra tal-massa tal-persuni neqsin faxja fil-laċ fil-reġun ta' Ornisi fil-parti okkupata ta' Ċipru. Xtaqt najdilkom illi edin tart u għallura mussa jkonna l-proċedura tal-karta blu matul dan id-dibattitu. U se naqbżu wkoll il-catch tiegħi. Mġbek, bekk il-votazzjonijiet minħabba ċirkostanzi speċjali tal-lum. Insama li taqblu din hija talba speċjali li l-kom. Issa nad il-kelma lis sinjura Keller, jekk joġobkom, jien se noqgħod ħafna attentissa li toqgħodu mal ħintakom tagħkom. Sinjura, minuta. Grazzi ħafna, President. Kenna dawn il-kazijiet tal-poplu ċipriot illi għanna familji jemmek illi jishtiqu jisibu tmim għal problema tagħhom. Il-Kumitat għal Persuni Mitlufa għamel kontribuzzjoni importanti biex jisib l-oqbra, jagħmel intervisti maċċida, xhieda u anki biex irott lura l-ftalijiet lill-familji. Il-Komitat jirrekjedi l-appoġġ kontinwu tal-Unjoni kemm fuq livell finanzjarju kif ukoll fuq appoġġ politiku. Ma nistax nifhem għalfejn disa stati membri ma jfirmax il-konvenzjoni dwar persuni li jebu. L-istati membri jridu jibatu messaġġ ċar kontra dan il-ksur terribli. Grazzi. L-Onorevoli Maria Sminuta. Grazzi, President. Id-dram ta' dawn il-persuni li jebu f'ċipru hija xi ħaġa li toħloq ħafna niket eluf ta' persuni li jebu. Fl-1974 l-armata ta' Turkija illegalment invadit il-ċipru u allura partijiet kbar ta' territorju eh, ġew umbat okkupati u persuni ebu umbat ġew mitfuna f'territorji militari. Issa però edin insibu dawn l-oqbra tal-massa grazzi għal komitat tal-persuni li ebu. Dan huwa l-kas fil-fatta għaxja illi instab fir raħal ta' Ornithi. U allura Il-rizoluzzjoni tal-ġnus ma'uda u ma anzi għanna ħafna rizoluzzjonijiet ta' Nazzjonijiet Uniti u anki il-Qorti ta' Drittijiet Umani kundannat din dini kwistjoni u allura aħna nixtiequ nappoġġaw il-Kumitat ta' Persuni Mitlufa. Il-kellim jiġi imwaqqaf mill-President l-Onorevoli Vikstrom. Grazzi ħafna, President. Din it-traġedja Griega Antigoni ta' Sofoklis l-inkidbet f-4-4-2 qabel il-żmien Kristjan, għanna storja ta' dak li seħ bejn żewġ aħwa. U allura issa traġedja edha seħħ ukoll mill-ġdid minn f'Ċipru fejn familji sħaħ bħal fil-każ ta' Antigoni qegħdin jagħmlu minn kollox biex isibu l-fdalijiet tal-membri tal-familji tagħhom, kwistjoni li l-għaddeja mill-1974. Bekk l-autoritajiet irdu jaċċertaw illi dawn l-oqbra jintefħu biex issirilhom identifikazzjoni dawn il-persuni biex bekk tassew il-familji kunu jistaw jesprimu n-niket tagħhom għat-telf tal-membri tal-familji tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Karaw għandu minuta. Grazzi, President. Il-familji ta' dawn l-2000 persuna li jebu f'ċipru mill-1974 għandhom id-dritt jisiru jafu x'ġara mill-membri tal-familja tagħhom. Ħafna minn dawn huma anzjani tal-waqt aktarx illi ħalluna ma jkunux jafu x'ġara. U allura biex nalqu din l-istorja mill-bżonn illi tassew eh, insibu proċess ta' rikonċiljazzjoni fil-gżira ta' Ċipru. Il-Kumitat tal-Persuni li jebu qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna iżda jeħtieġ l-appoġġ mill-awtoritajiet involuti. L-Unjoni Ewropea qed ukoll tagħti finanzjament iżda it-Turkija wkoll ti tagħmel parti tagħhom għax din qed tirċievi fondi mill-Unjoni Ewropea. U allura ejja nipprovaw nagħmlu pressjoni fuq il-Gvern tat-Turkija biex bekk huma jgħin jgħinu sabiex niċċaraw l-istorja. Grazzi. L-Onorevoli Ħaġi Gorgu għal minuta u nofs. Għal diversi snin. Eċiren ta' ċipriotti torok jew grigi pruvaw jidentifikaw obra ta' persuni li mietu f'dawn it-traġedji. Din hija kwistjoni li trid tappella għall-umanità bażika tagħna. Irridu nirkupraw ukoll eh, l-fdalijiet tal-istorja biex bekk il-familji jerġgħu jingħaqdu ma' dawk li huma tilfu. Iżda li qed isiru illi dawn l-oqbra tal-massa qegħdin jiġu mistura u allura din hija xi ħaġa daqstant gravi daqs il li sar dak iż-żmien. U allura rridu nwaqfu din is-sitwazzjoni u neħtieġu nkunu nafu fejn dawn il-persuni maqtula qegħdin mitfunin. Bekk għan bżonn ukoll li naraw l-arkivji biex il-Kumitat ta' Investigazzjoni ikun jista' fil verità Nappellaw l kunsill sabiex jgħinu u jagħtu għajnuna ekonomika l-kumitat biex bekk huwa jkun jista' jwetta il-ħidma tiegħu malar kemm jista' jkun. Din it-taqbida hija waħda l-irkupru tal-fdalijiet tal-vittmi kollha ta' din it-traġedja. Kemm jekk huma Grigi, kemm jekk huma Torok fl-oriġini tagħhom. L-Onorevoli Weidenholzer, minuta. Hawnhekk għandna dritt uman. Jiġifieri dak li għandna nagħmlu wara li persuna tħallina. U allura ċertament din hija eredità li rridu nindirizzaw. Il-familji ta' dawk li mitu jeħtiġu jkunu jafu fejn dawn huma mitfunin u jrid ikun hemm aċċess ħieles għal dawn il-postijiet. Għandhom id-dritt ikunu jafu wkoll kif mietu. Din hija l-idea ta' risoluzzjoni. Hemm suspett illi dawn id-drittijiet fundamentali qegħdin jinkisru u ma nistgħux naċċettaw din is-sitwazzjoni. Għalhekk neħtieġu din ir-riżoluzzjoni dan għollu nukumezz kif aħna nwettqu il-ħidma tal-memorja inkella ma jkunniex ġejjieni. L-ħidma fuq il-memorja trid ukoll tfakkar dak li ntqal f'Antigeni. Maħniex hawnhekk biex nobodu iżda biex inħobbu. L-Onorevoli Teo Harus. Grazzi, President. Kummissarju, reat tal-gwerra twetta fl-1974 mill-armata turka li għamlet l-invażjoni kien hemm eżekuzzjoni tal-massa ta' Ċipriotti, nis intbatu l-ħabt, ħabs u mbagħad kien hemm il-fdalijiet li ntefgħu f'dawn il- oqbra tal-massa u issa qegħdin nikxu kollox għaliex dawn l-oqbra tal-massa insabu fil-raħal forniti iżda nsabu oħrajn ukoll fir-reġun. Issa din nitkellmu dwar dawn il-persuni innoċenti li ntilfu. U allura dawn ġew ukoll moħbija biex aħna ma nkunux nafu il-verità. U għalhekk il-Parlament Ewropew qed jintalab illi jagħmel appell lill awtoritajiet torok biex bekk jindirizzaw il-każ kif suppost. U l-fdalijiet nroddulhom id-dinjità li ħaqhom. Biex bekk il-fdalijiet jiġu identifikati u riċerka s-sir kif suppost. Il-kellim li miss. Grazzi, President. Erba'jn sena ilu. It-Turkija għamlet violazzjoni tal-prinċipji ta' liġi u okkupat parti mill-art tagħna għal konsekwenzi traġiċi għal ċipru u għall-Unjoni Ewropea. Iżda, l-aktar element traġiku ta' dana kollu huwa id-destin ta' daw kollha li jebu għal 40 sena. Iċ-Ċipriotti eh, dawn iċ-Ċipriotti ebu, ma konna fu xejn dwarhom, u t-Turkija tirrifjuta illi tiftaħ l-arkivi biex insiru nafu x'ġara minnhom dawn il-persuni biex bekk inkunu nafu fejn indifnu Apparentement din hija strateġija iżda huma qegħdin jattu dak li jagħmlu. It-Turkija matura turi lebda rispett għal dawk li ħallewna. Turkija tixtieq issir membru tal-Unjoni Ewropea, iżda hekk iġibru, bekk hija ġib lajnuna. L-Onorevoli Papadakis. Għal minuta. Grazzi, President. it-traġedja umana mhijiex xi ħaġa limitata għal pajjiż wieħed jew razza waħda. Din hija dan huwa reat kontra l-umanità kollha kemm hi. Għandna 40 sena ta' okkupazzjoni min-naħa ta' Torok fejn dawn u kol ħbew il-fdalijiet ta' dawn il-persuni li nqatlu. Ejja naħsbu ftit fil-familji ta' dawn il-persuni mitlufa dejjem jaħsbu f'dak li sar minn dawk il-membri tagħhom tal-familja. L-Ewropa ma tistax tinjora s-sitwazzjoni, rridu namlu pressjoni fuq it-Turkija Miċbek, niskopru x'ġara minn dawn il-persuni. Hawnhekk maħniex qegħdin nirreferu għal politika. L-unur għal dawk li ħallewna hija xi ħaġa importanti ħafna l-Ewropa, ma nistgħux naħarbu minn dan il-fatt. Is-Sur Tanok. Fl-2011 jiena għamil dekjarazzjoni brabta mal-ħidma tal-Komitat tal-Persuni li jebu f'ċipru rezoluzzjoni tagħna trid ukoll terġa' tagħmel talba brabta mal-erba' brafaxxja forniti fejn em, madwar 106 illi inqatlu brutalment fil-1974 bl-invażjoni ta' Turkija. Emmek il-fdalijiet ġew imbabsa u anki xi fdalijiet tneħħew biex bekk mod kriminali l-evidenza tiġi mistura u allura irridu ukoll naraw illi il-parti okkupata tejn l-CMP biex jidentifikaw il-ftalijiet biex bekk nkunu nafu kif dawn il-nies inqatlu biex bekk wara 41 sena l-familji ikunu jafu dwar dawn il-membri li tilfu. Turkija u kol tiftaħ l-access għal zoni kontrollati militarment fil-gżira biex bekk ikun hemm access għall-oqbra u l-kellim jiġi muqqaf. Grazzi, l onervoli Anderson għandha minuta. Grazzi ħafna. Hemm ħafna similaritajiet bejn Ċipru u l-Irlanda, it-tnejn huma nazzjonijiet ta' gżira li batu minn eredità ta' okkupazzjoni barranija u konflitt u bekk rikonċiljazzjoni hija importanti għal Ċipru kif ikoll l-Irlanda u allura l-qorti ta' drittijiet umani b'rabta mal-każ tal-persuni li jebu f'Ċipru raw illi ma kienx hemm investigazzjoni kif suppost u vjalazzjoni ta' artiklu 2 tal-konvenzjoni violazzjoni. Fl-istess mod il-Gvern Ingliż ukoll ikompli jagħmel violazzjoni ta' artiklu 3 għal dak li għandu xaqsam it-til tal-Istat fl-Irlanda ta' fuq u l-involviment ta' avukat Pat Fernaken illi qegħdin infakruh eh, illum fis-26 anniversarju tal-mewt tiegħu. It-Turkija trid ukoll tagħti tarif dwar dawn il-persuni li mietu u anki biex dawn il-fdalijiet l lura l-familji u jkun hemm investigazzjoni u l-kellima fil il u l-Sur Castaldo. Grazzi ħafna nistaw eh, nitfaw ħafna persuni ġo oqbra tal-massa, iżda kemm l-oqbra trid tkun fonda biex bekk naħbu għal kollox il-rizultati ta' traġedja pal din. Għal vitmi ta' għaxja għal dawk l-2000 illi ebu fċipru għatem familji illi għadhom etibatu minħabba din il-fazi ta' ħajjetom u forsi bitweġiba għal kem illi ġeja daqstant start tista' tejn xiftit il-familji. Bekk it-Turkija immedjatament trid tapplika is-sentenza ta' qorti ta' drittijiet umani u irtu kunem hemm kontribuzzjoni lil kumitat tal-persuni li jebu biex inkunu nafu x'ġara għanna nistennew kooperazzjoni sieħa mit-Turkija u impenn sħiħ u mhux silenzju tal-mistħija. Għatmu tartwis illi namlu tajjeb għal żball sar. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ferrand għandu minuta. Onorevoli Ferran, minuta. Grazzi ħafna, President. Il-kas drammatiku ta' dak li seħ fil-reġun ta' Ornizi jikkonċerna l-okkupazzjoni ta' Ċipru mit-Turkija. L-Istat huwa responsabbli iżda wkoll kompliċi. Inna issa namlu 10 snin ta' negozjati fil 2005 kena il-Sur Verhofstadt u kol illi kien qed iħeġġeġ illi il turkija tkun pajjiż kandidat għal subija fl-Unjoni Ewropea. Bekk irridu ntemmu n-negozjati għal adeżjoni tat-Turkija l-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi l-Onorevoli Polċa kandu minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nisħaq illi skont il-qorti għad-drittijiet tal-bniedem, Turkija kisret id-drittijiet ta' dawk illi tilfu il-membri tal-familja tagħhom. It-Turkija ma ħalsitx lanqas kumpens skont id-deċiżjoni ta' din il-qorti. Dan huwa skandlu. Il-pajjiż iffirma l-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet Umani iżda minnaħa l-oħra il-pajjiż mhux qed jarraf eh, lil Ċipru jirrifjuta li ħallas kompens lil vittmi bekk naħseb li l-Unjoni Ewropea tħallas bżejjed flus lit-Turkija sabiex huma iħallsu lill-vittmi direttament. Grazzi ħafna Surja Kiefiċ għal minuta. Sur President, Senjuri, minħabba ġiliet intern u l-okkupazzjoni torka madwar 2000 persuna ta' oriġini griga jew torka sparixxew għalhekk għandna bżonn nikkjarifikaw dan il-każ u fil-1974 um, mitu 100 persuna f'dan ir-reġjun ta' Orniti u sfortunatament il- ċipriotti grigi għadhom qegħdin jitolbu għall-informazzjoni fuq dan il-każ, għalhekk iridu nappellaw. Biex dan iseħ sabiex insibu soluzzjoni għall- dawn il-persuni mitlufa. Ħalli nkunu nistaw nistriħu fil-paċi. Huwa fl-interess ta' żewġ partijiet ħalli iż-żewġ naħat ukoll jagħmlu xi ħaġa. Is-sur Krisogonos għal minuta. L-invażjoni torka ta' ċipru tal-74 u l-okkupazzjoni ta' 40% tal-gżira minn dakinhar law. Huma nifisom huma ksur tal-liġi internazzjonali. It-Turkija ġiet eh, sentenzjata kemm il-darba kienem reati ta' gwerra Serju fostom l-eżekuzzjoni ta' iktar minn 1600 ċipriotti Grigi. Dawn huma reati li ma kienem lebda pina għalihom u apparti minn hekk. Iktar minn hekk anzi t-torok qegħdin jippruvaw jattuhom dawn ir-reati. Riċentament rajna il-instabu f'dalijiet li iċċaqilqu mir-raġun ta' anzi mill vilax ta' Exa għal villaġġi oħrajn xi ħaġa tal-mistħija. il kellimni Mrs. sur Carver. Grazzi. Grazzi, Sur President. Memx traumi personali ikbar milli li tkun taf, ma tkunx taf xġara minn xi ħadd illi tħobb. Il-kumitat tal-persuni mitlufin f'ċipru sab informazzjoni marbutin ma' iktar minn 500 persuna. U nafu illi hemm ħafna ċipriotti mitlufin sa' issa. U għalhekk jansibu soluzjoni għal din il-sitwazzjoni traġika hemm ukoll eżempji oħrajn li nistgħu nħarsu pal bħal pereżempju l-eżempju tal-Afrika ta' isfel, l-apartheid ma ninsewx il-ġlida prinċipali, ġlida importanti tagħna. biex ninvestigaw anka permezz tal-metodi tradizjonali li għanna. Grazzi sur Funtulis għal minuta u koll. Kollegi, dinja lista. mhux sempliċement kliem bil-Grek dawn huma ismi ta' nies, ġenituri, tfal minn għaxja dawn kienu involuti fl-aġir barbaru ta' truppi torok. ħafna nis inqatlu, ħafna nis ma marrux lura lejn id-dar tagħhom f'dawn l-oqsma okkupati reati li sa' ħadd maħa l pjena tagħhom. Ma kien hemm l-ebda rispett għal dawn il-persuni li tilfu ħajjithom jitfawhom fil-bjar dan biex ħadd ma jkun jista' issib il-fdalijiet ta' dawn il-persuni. Grazzi ħafna. Kummissarju jiena naddilek il-kelma, però qabel nagħmel dan nixtieq nappella il-kollegi fis-sala jekk joġobkom tagħmlux storbju ħalli nisimgħu dak li għandu xejn il-Kummissarju. Grazzi, Signora Mogherini, staqsietni biex inwassal dan il-messaġġ fis-sima. Il-Kummissjoni Ewropea taf x'inhi d-dimensjoni umana tal-avvenimenti traġiċi ta' snin 60 u 70 fil-gżira ta' ċipru. U kustjonijiet brabta ma' dawn il-persuni li sparixxew miż-żewġ komunitajiet eh, hija xi ħaġa serja u hekk il-persuni miż-żewġ komunitajiet ma jistgħux isserħu moħħom ma jafux ġara eżatt. Għalhekk huwa importanti li dawn ikunu jafu x'sar mill-familjari tagħhom. Għalhekk il-Kummissjoni tieħu impenn bisħiħ biex tappoġġa il-faċilità tal-ġnus maquda tas-CMP ġifir il-Kumitat fuq il-persuni li sparixew f'Ċipru li kun li hemm dan il-mandat biex dawn il-familjari kun jafu eżattament ġara mill-qraba tagħhom. Miżura illi toħloq iktar konfidenza u fiduċa bejn iż-żewġ komunitajiet ukoll f'Ċipru tikkontribwixxi wkoll għal ċerta rikonċiljazzjoni f'Ċipru. L-Unjoni Ewropea hija il-donatur prinċipali u mill-2006 inataw 14.7 miljon euro taħt l-autorità tal-kollega tiegħi Korina Kreċu. L-Unjoni Ewropea tkompli tieħu dan l-impenn li tappoġġa l-ħidma tas-CMP u sa tati tu 2.5 miljun euro oħrajn U nirringrazzjaw ukoll il-Parlament Ewropew illi fis-snin li għaddew ta' ukoll finanzjar żejjed għal l-istess CMP. U fuq dan jiena nixtieq nirringrazzja lill-ex membri ta' dan il-Parlament, Sur Klant u Sur Posodi fost oħrajn kif ukoll membri preżenti illi kellhom rwol attiv f'din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni taf illi hemm ħafna iktar x'għandu jsir mill-partijiet interessati sabiex nikkjarifikaw id-destin ta' dawn il-persuni. Fl-istess ħin il-ħidma il ħidma fuq il-post qed issir iktar diffiċli għaliex hemm sorsi ġodda ta' informazzjoni illi huma skarsi u dawn l-oqbra ma tantx huma aċċessibbli għalhekk huwa importanti ħafna illi is-CMP jingħata aċċess sħiħ għal dawn il-siti rilevanti għal żoni militari. L-Unjoni Ewropea b'mod regolari tappella li kunem konformità ma dawn ir-rekwiżiti. Onorevoli membri, din hija kwistjoni ta' kwistjoni umanitarja li turi illi għanna bżon tmim għal dan il-disgwid mod sostenibli. L-Unjoni Ewropea tat l-appoċ tagħha għal-ħidma taħt l-aspiċu tal-ġinus maquda għawnek għedin nuru kem aħna lesti li nejnu nappoġġaw l-isforzi tal-envoj tal-ġinus maquda s-sur Espen għalix issa huwa iż-żmien illi nsibu soluzzjoni li nappoġġaw il-żewġ komunitajiet. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kommissarju jiena irċevejt saba' mozzjonijiet għal rezoluzzjonijiet il-dibattitu spiċċa u issa sa nivvotaw. Înainte de a trece la votare, am o solicitare. Qabel inkomplu bil-votazzjoni jiena irċivejt talba mis-Sinjura Forenza mill-Grupp GUE li sanadila l-kelma. Grazie, eh, Grazzi, President. Il-biraħ immitu kif ukoll ġie mfakkar hawnhekk fid-dibattitu tal-biraħ 300 persuna f'dejn Lampedusa traġedji oħra fil-Mediterran dan.